kelkom president b'esperjenza kbira fl-ewwel parti tas-seduta u tafu li bħalissa għandkom president mhux bl-esperjenza u jekk joġobkom aħfruli aħfruli għal din l-esperjenza ta' esperjenza imma jinser inżom idi ibsa. L-aħħar darba għataw xi kollegi għadhom qed jitħattu ħankompli skont artikolu 7 paragrafu 1 tal-att dwar l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew suffraġġju dirett universali u artikolu 4 paragrafu 1 u 4 il-Parlament ħanota tal-elezzjoni ta' Sur Javier Kuzo Permjuj mill-15 ta' Lulju 2014. Nati merħba lill kollega iġdid u ngħid illi skont Artikolu 3, paragrafu 2, sa' kemm il-kredenzjali tiegħu jiġux verifikati u jinħareġ verdet dwar eh, xi tilwima jista' jkun hemm huwa jista' jieħu eh, postu fil-Parlament u l-entitajiet kollha u jgawdi mid-drittijiet marbutin ġala darba huwa jkun ta' deklarazzjoni illi huwa m'għandux xi kariga oħra illi mhix kompatibbli ma' dik ta' membru tal-Parlament Ewropew. Jiena wkoll nixtieq ngħid ngħidilkom illi mill-PPE ċevejt talba għal bidla fi sħubija fil-komitati. Il-lista ta' din ir-rikjesta ser tiġi pubblikata fil-minuti ta' din is-seduta sakemm ma jkunx hemm xi oġġezzjoni qabel approvazzjoni tal-minuti il-modifiki nisuhom bħala approvati. Daw kienu l-avviżi, issa nistgħu nibdew bid-dibattitu ta' dalodu u għal darboħra. Kollegi, ħan nibdew